messaċċar il-Kummissjoni biex narfu status waħdani għal fondazzjonijiet il-Mutual Societies u um, Soċjetajiet. Grazzi. Grazzi. Mela, se naddu għal votazzjoni issa. L-ewwel net se nivotaw dwar iż-żewġ rezoluzzjonijiet dwar il-liġi tal-medja eh, fil-Ungarija, sur do. Sur President, qabel il-votazzjoni dwar rezoluzzjoni dwar l-adwar il-medja, nġbet l-attenzjoni għall iżviluppi reċenti, nġt inresa proposta speċifika erbati emilu, il-Parlament Ungaris adotta l-emendi kollha msejħin mill-Kummissjoni Ewropea. Minkejja l-ebda votazzjoni mill-Soċjalisti u mill-Ħodor il-Komissarju Cruz kienet hemm eh, fil-votazzjoni u qalet il-verżjoni emendata tal-liġi għan konformità mill-liġi Ewropea, u speċifikament imma l-Karta tad-Drittijiet Umani tal-Bniedem. Il-rezoluzzjoni ta' xelugin imressa għallum il-test huwa identiku għal dak li rajna tleġġematilu mem ebda miex imsemmija votazzjoni tal-Ungarizi, mela, dal-parlament qed jgħix f'realtà jew qed dinja f'dinja ehm, irreali din hija indirizzata lejn il-Parlament u lejn il-Kummissjoni Ewropea. M'hemm xejn iżjed xi ngħidu dwar liġi. Għalek, se nitlob il mexej tal-liberali għandek fiduċa fil-komissarju ta'kom Krasja eh, Iva jew le l pepe jasab li ehm, qed nitilfu l-kredibilità jekk nadotaw it-testijiet li m'għandhomx realtà ġo fihom. Hawnhekk għandna teatru fejn eh, il-politiċi nazzjonali se jinżammu responsabbli dan il-kondizjonijiet. Il-grupp tal-PPE tirtira rezoluzzjoni, aħna tinsejħu l-gruppi l-oħra biex jagħmlu l-istess. Importanti hawnhekk huwa l-kredibilità tal-Parlament Ewropew. Grazzi. Signori. Din il-proposta ġiet sottomessa kienet ċara u jiena għad nifhem li l-PPE irtirat riżoluzzjoni tagħha għalhekk għandna riżoluzzjoni waħda biss illi ġiet sottomessa mill-gruppi l-oħra allura jiena qed ndur lejn il-mexxejja ta' gruppi l-oħra biex jagħtuna l-opinjoni tagħhom. Sur Swoboda jekk jogħġbok. Grazzi, il-President, kollegi. Is-Sur Dol ehm, tkellem dwar ir-realtajiet hija realtà li l parlament Ungariż biddel dan il eh, din il-liġi u din hija ħaġa tajba. Rigward ta' dibattitu li tixtiequ li konna eh, kollox kien se jkun tajjeb mill-bidu iżda kellna nagħmlu tibdiliet imbagħad. Ir-realtà però hija ħaġa li tista' taqraw dwarha u hija illi bħala rappresentant tal-medja tal-OECD kif u qed jgħid dan it-tibdiliet mhumiex biżejjed ir-rappreżentant tal-Kunsill tal-Ewropa qed jgħidu li mhumiex biżejjed ukoll dik hija r-realtà surdol. fil-grupp tagħna taħt il-Presidenza tiegħi ħarisna lejn dan il-liġi fil-dettal il-bieraħ u t-tibdiliet għalija u l-opinjoni tagħna kienet li l-tibdiliet ma kienux biżejjed. deċizjoni deċiżjoni tittieħed illum sur dol forsi intkom terbħu, forsi aħna rebħu. Sur lana aħna hekk jew hekk se nkumplu fil-ġlieda tagħna għall-libertà tal-medja jekk inti tridu taqtaw qalbkom f'din il-ġlieda eh, fidejkom. Il-libertà tal-medja, hija ħaġa illi illi hija marbuta mal-demokrazija. Aħna rriduhom it-tnejn dawn u għalhekk xtaqna neħdu dan il-vot illum. U dan mhuwiex eh, aħna biss anki kollegi minn ħatakom tal-Kamra jaqblu magħna għandna niġġieldu għall-libertà tal-medja fl-Ungerija u anki f'postijiet oħra. Grazzi. Signori, kollegi. nifem li għaw erba gruppi li mhumiex qed jirtiraw id-dikerazzjoni tagħhom. Allura nistgħu nivvotaw. Issa qed nifhem li l-għaddi jixtiequ jitkellmu wkoll, allura għandkom il-kelma. Wir vertrauen in die Arbeit der Kommissarin Cruz, die ihre Arbeit bei der Überprüfung des Sekundär. Mela, il-Kommissarja Cruz nixtieq infaħħara x'għamlet xogħol siewi ħafna u nixtieq nirringrazzja lill kummissarju għad drittijiet fundamentali li għaġġexxa bl-istess mod. Dak l-ewwel punt li xtaqt nagħmel. Issa, s-sur Zvoboda semma numru ta' punti tajbin il-Kunsil tal ewropa u l-OSCE qalu li dan mhux biżejjed fil-bidliet tal-mezza ta' xandirt fl-Ungarija u anke membru tal-gvern għal li dawn il-bidliet mhumiex biżejjed għal sorsi tal-protezzjoni tal-ġurnalisti, per eżempju, protezzjoni tal-sorsi tal-ġurnalisti u laqqas tal libertà tal-medja. Għal-grupp liberali aħna mhux ser nirtiraw ir-riżoluzzjoni tagħna u ħanivvotaw fuqha. Przechodzimy do rozpatrzenia projektu. Tajja jest. Mela, naddu għal-votazzjoni fuq rezoluzzjoni mill-erba gruppi politiċi u naddu għal-votazzjoni. Minu favur. Kontra. Għanamlu vot elettroniku fuq dan niftaħ il-votazzjoni. Votazzjoni maluqa.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 Signora Gomez titkellem jekk ġoba. President, hemm element ġdid li ħareġ u ma semmix fi riżoluzzjoni għalhekk nixtieq li l-Parlament Ewropew jappoġġani billi nispremu r-rabja tagħna u l-tħassib tagħna. Qed nitkellem dwar dak li seħħ għal ġurnalisti l-ġurnalisti tal-BBC li nżammu b'mod illegali u ġew torturati. Barra minn hekk ġew espesti għal til bil-massa f'daqqa u ċert li ħafna priġuniera Libjani jinsabu f'kundizzjonijiet simili fil-ħabsijiet f'kundizzjonijiet diżumani. U għalhekk il-ġurnalisti mhux qed ikollhom il-permess li jagħmlu xogħolhom b'mod ħieles fil-Libja. U għalhekk dan huwa aspett importanti li naħseb il-Parlament Ewropew għandu jqajjem, nirridu nibatu messaġġ ċar lill-Kunsill Ewropew li aħna rridu najdu li aħna mħazbin u rabjati fuq dawn il-punti. Grazzi ħafna. Gomez. Jiena nixtieq issa ndura għal sinjura Gomes. Għandek xi emendi partikolari xi tressa għax irridu nivvitaw fuq test partikolari hawnhekk u mhux fuq starrija ġenerali li għadek għamilt. President, l-informazzjoni li għandi hija li l-Grupp Liberali ħadd mexxi emenda bil-fom binna dwara, iżda jekk m'għandhomx emenda xi resqu, mbagħad ikun sodisfazzjon tiegħi li nagħmel dan is-suġġeriment. Ja rozumiem, dziękuję pani. Pan Kamiński się zgłosił. Tajja pwis. Point of order, Mr. Kamiński. Sur President, bir-rispett kollu, Aħna smajna tħabbira tijak li l-istqarrija ġiet adottata iżda fuq l-iskrin tijaj u fuq l-iskrin kbir fil-kamra ma rajtx ir-riżultat li, li għanna, għanna jkonna numru fiċċar, min vota, kemm votaw favur u kemm votaw kontra. Podaje Państwu wynik. Tajjeb pwis, għantikom ir-riżultat tal-votazzjoni 316 favur, 264 kontra u 33 astenzjoni. Grazzi ħafna. Pan Soje, bardzo proszę. Mr. Sajer, President, jien nixtieq infakkar il-Kamra li hawn standards doppji li qed napplikaw hawnhekk għaliex fil-każ tal-liġi ta' mezzi ta' xandir fil-Ungerija, żvilupp li seħna nhar it-tnejn m'hemmx inkluż fir-riżoluzzjoni. Issa qed nippruvaw ninkludu xi ħaġa li seħħiet il-bieraħ biss. U għalhekk dan huwa standard doppju li qed napplikaw hawnhekk fil-Kamra li aħna kontrija u hija inaċċettabbli. Grazzi. E, chciałem Państwa prosić o... Signori, jiena nishtiq nappella għalkom biex nibdaw il-votazzjoni, nkomplu nivvotaw fuq il-rizoluzzjoni imħejja minn ħames gruppi politiċi fuq il-Libja. Nishtiq ninformakom li ħanivvotaw bordni partikolari Għanna l-paragrafu 10 fu votazzjoni nominali. Niftaħ il-votazzjoni. Kulħadd vota, votazzjoni magħluqa. Adottata. L-ALDE jippreżentaw emenda bil-fom għal paragrafu numru 11. Is-Sur Verhofstadt. Fisem il-mexxejja tal-Alde u anke fisem il-koordinaturi u bosta minnhom il biraħ wara dibattitu kien hemm sensazzjoni ġenerali li hemm il-ħtieġa li nsaħħu il-paragrafu numru 11. Nsaħħuh il-paragrafu 11 u l-emenda bil-fom hija din ġejja. Nsejħu biex nistabilixxu relazzjonijiet mal-Konsil Nazzjonali Tranzizzjonali u nibdow il-proċess biex dawn isiru uffiċjali biex bekk nħedġu mbagħad ikompli t-test. Din hija l-emenda fisem is-seba' mexxejja tal-gruppi politiċi u l-koordinaturi kollha li qablu ma' dan. Grazzi. Jekk taqblu għandna bżonn l-emenda kollha kemm hija għaliex hija emenda formali. Mela nsejħu li l toli jistabilixxi relazzjonijiet mal Kunsill Nazzjonali Tranzizjonali Temporanju nibdew il-proċess sabiex dawn isiru uffiċjali. Sabiex bekk inħeġġu l-tranzizzjoni lejn id-demokrazija u niżguraw l-involviment ta' firxa wiesa ta' rappreżentanti ta' soċjetà Libjana u nsaħħu l-minoranzi tan-nisa u ta' ċittadini fil-proċess u nappoġġaw f'daw il-popolazzjonijiet biex bekk nejnu l-popolazzjoni Libjana u nwaslu l-għajnuniet umanitarja inkluż l-assistenza medika. Zanim zaczniemy głosować. Qabel naddu għal-vot, qabel nivotaw, nishtiq nistaqsi jekk hawnx oġġezzjoni kontra din l-emenda bil-fom. Le, minn nistaw naddu għal-votazzjoni. Min huwa favur din l-emenda. Kontra. Astenzjonijiet adottata. Paragrafu 23. Votazzjoni maqsuma min huwa favur kontra. Astenzjonijiet adottata. Issa votaw fuq riżoluzzjoni kollha kemmi votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota? Nagħlaq il-votazzjoni. Adottajna riżoluzzjoni. Tixtiequ li naqra n-numri eżatti? Memx għalfejn, tajab wis, mela għanna maġoranza kbira, 584 favur, 18 kontra u hija tkaxkira. Bek t-permetu l il-kelma, hija maġoranza kbira. Ma kienx hemm preċedent bħala. Issa għaddu l-votazzjoni li jmiss l-approċċ tal-Unjoni Ewropea rigward l-Iran. L-emenda erba'. Favur, kontra. Maddiċ. Risoluzzjoni issa fuq tal-Kumitat, paragrafu 2, votazzjoni maqsuma l-ewwel parti minn huwa favur. Kontra. Astenzjonijiet adottata. Tieni parti minn huwa favur. Kontra. Astenzjonijiet adottata.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 qed niproponi din l-emenda bil-fom wara l-paragrafu numru 6. Nikkundannaw bis-saħħa l-żamma legali tal-mexxejja tal-Oppożizzjoni Iranjana, sur Hosani Mosavi u Karrubi flimkien mal-lisa tagħhom mill-forza ta' sigurta iranjani u nitolbu li jiġu meħlusa minnu fih bla kundizzjoni. U barra minn hekk nikkundannaw il fatt li kien hemm din iż-żamma mingħajr bitkasbir ta' liġi iranjana mingħajr lebda ebda eh, dinjità minnaħa ta' autoritajiet iranjani u dan kontra bitkasbir sħiħ tal-drittijiet u tad dimostraturi f'solidarjetà mal-popli eh, Eġizzjani, u għalek imorru kontra il-gvern iranjan li qed juża l-forza, l-intimidazzjoni u l-arrest arbitjarju eh, kontra l-dimostraturi fil-solidarieta mal-popli Eġizzjani u biex nappoġġaw il-ħelsin fil-ġittu. Grazzi. Għaw xaħat trid imur kontra din l-emenda bil-fom. Naħseb nistgħu nivvotaw minn huwa favur. Kontra. Astenzjonijiet adottata. Issa l-emenda numru 2. Min huwa favur? Kontra. Astenzjoniet. maddiċ. Paragrafu 37 bżoċ partijiet. l ewel parti minnu favur. Kontra. Astenzjonijiet adottata. Tieni parti minnu favur. Kontra. Astenzjonijiet adottata. Paragrafu 39. Favur. Kontra. Astenzjonijiet taddi. Erbajn. Żewġ partijiet L-ewwel parti min huwa favur. Kontra. Astensjonijiet taddi. It-tieni parti favur. Kontra. Astensjonijiet taddi. Emenda tlieta min huwa favur. Kontra namlu vot elettroniku biex niverifikaw niftaħ votazzjoni. Kulħadd ivvota, votazzjoni magħluqa. Maddiċ. 281 favur, 315 kontra. Paragrafu 53 f'żewġ partijiet l-ewwel parti minn huwa favur, kontra, astenzjonijiet tgħaddi. It-tieni parti favur, kontra, astenzjonijiet tgħaddi. Issa l-emenda wieħed minn huwa favur. Kontra. Adottata. Ok, ok, sprawdza. Tajja pwis, namlu verifika elettronika jekk tixtiequ. Nivverifikaw il-votazzjoni fuq l-emenda wieħed. Niftaħ il-votazzjoni. Kulħadd ivvota, nara il-votazzjoni. il votazzjoni adottata. Premessa ke f'tlet partijiet l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet tgħaddi, tieni parti min huwa favur kontra astensjonijiet tgħaddi, tielet parti favur kontra astensjonijiet tgħaddi. Premessa L min huwa favur kontra Astenzjonijiet taddi. Premessa N. Is-Sinjura Ibrisa Agic ħat prezenta emenda bil-fum. Grazzi, President. Din hija emenda bil fum li għandha xtaqsam mal-parti li fejn hemm il-kelma end li qed tiġi mnaħħija. Ħanaqra wara l-tnaħħija tal-kelma end nkomplu bil iran li jattuża l-istat u mux l-alleati, mux mill-istat Sirja, l izbollah u Hamas u anki l-fratellanza musulmana biex tagħmel nuqqas ta' stabilizzazzjoni tar-reġun. Għaldaqstant, niprofaw namlu stabilizzazzjoni tar reġun u dan rridu naħuħ mit-test għaliex il-relazzjonijiet bejn l-Iran u Turkija ma jiżdux jitpoġġu fuq livell indaqs mal li hemm fil eżempju fl-Iran u r-relazzjonijiet mal hezbollah Kulħadd jaqbel? Għal daqstant ħanivvotaw fuq il-premessa N favur kontra astenzjonijiet taħdim. Premessa O. Votazzjoni separata, favur kontra astenzjonijiet taddi. Issa, Rizoluzzjoni kolla kemmi, favur, kontra, astenzjonijiet, taddi. Il-punt li jmiss fuq l-agenda huwa il-votazzjoni fuq is-sitt mozzjoni ta' riżoluzzjoni fuq is sittax sessjoni tal-Kunsil ta' Drittijiet tal-Bniedem Is-Sinjura Hawtala tixtieq titkellem jekk jogħġobha. Sinjura Hawtala. Grazzi President fil-fatt xtaqt nagħmel komunikat marbut ma' drittijiet tal-bniedem għandna bxara tajba qudiemna lix kandidat tas Sawkaraf fis sur Al-Malaħ eh, li għandu 18 sena avukat Sirjan ġi meħlus jumejn ilu u naħseb li din hija eżempju perfett kif il-Parlament Ewropew tista' issaħħaħ id-drittijiet tal-bniedem. Is-Sur Maleh għandu rrida sħiħa biex jipprova jgħin li jeħles il-preġunieri fis-Sirja issa li inħeles. Dziękuję pani za tę wypowiedź. Na pewno wszyscy. Grazie ħafna. Aħna l-koll kontenti li qed nisimgħu din l-aħbar. Issa naddu fuq il-mozzjoni konġunta rizoluzzjoni, paragrafu 6, votazzjoni separata dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet taddi. L-emenda li miss, emenda 2, dawk favur. Kontra. Verifika elettronika, votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota? Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Paragrafu li jmiss, tminja, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd vota, votazzjoni maluqa. Adottata. Paragrafu 17, votazzjoni separata, dak favur. Kontra. astenzjoniet, Taddi. Emenda wieħed, favur. Kontra. Astenzjonijiet. Maddiċ. Emenda tlieta, dak favur. Kontra. Astenzjonijiet. Taddi. 39 votazzjoni separata favur kontra verifika elettronika. Votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota, votazzjoni magħluqa. Adottata. Risoluzzjoni issa kollha kemm għadu l-votazzjoni. Point of order, anzi. Je simplement vous signaler que lorsque vous avez... Xtaqt najt biss li meta npaddejna l-votazzjoni għal paragrafu 8 fuq test oriġinali, il-traduzzjoni franċiża għalet Unse l-interpretazzjoni għalet satax u għalek kienem ftejm ħazin għal-votazzjoni. Grazie ħafna, namlu verifika għal dan, u issa l-adozzjoni għal-votazzjoni għal-rezoluzjoni kolli kemmi. Favur. Kontra? Astenzjonijiet? Il-rizoluzzjoni konġunta adottata b'maġġoranza kbira. Is-Sur Lansbergis. Nirringrazzjaw. Koniec głosowania. Dziękuję Państwu. Bek, wasanna tmim tal-votazzjoni, grazie kulħadd. Yeah. Thank you, Diana. No, thank you. Thank you Have a good weekend. Thank you. Before we move to the explanations of votes, I... Għaddi, għabel għal l-spiegazzjoni ta' vot, għanna eh, point of order mis-Sinjura Hall fuq dikirazzjoni bil-miktub. Grazie ħafna, President. Nixtieq ikolli l-opportunità sabiex ngħid grazzi li l mitz kollega f'din il-Kamra illi iffirmaw dikjerazzjoni bil-miktub numru 81. Nixtieq ukoll nirringrazzja lill-istaff tiegħi għal xogħol siwi tagħhom. kol l-servizzi tad dikjerazzjoni bil-miktub għall appoġġ tagħhom u Nirringrazzja l-dawk li kienu involuti fil-kampanji tal-li jamlu dan kollu possibli. Jiena gburija li jena membru ta' parlament fejn u possibli għal ċittadini ordinarji il jiġu u jresqu l-kas tagħhom u fejn il-membri tal-Parlament Ewropew jisimaw u jiġu perswazi. Din hija demokrazija fl-aqwa format tagħha u juri l-Parlament Ewropew mhuwiex eh, eh, il-bot mit-ċittadini tiegħu, grazzi. Grazzi ħafna. Signora Hall. Spiegazzjoni tal-votazzjonijiet nibdew bil-liġi tal-xandir fl-Ungerija nibdew mis-Sinjura Benova. Thank you very much.